Voutmans għal erba' minuti jekk jogħġbok. Imbagħad ħames minuti ta' catch DI. Nadilek il-kelma. Iċ-ċittadini Ewropej tistaqsu li nagħmlu iktar sabiex niggarantixxu s-sigurtà tagħhom għalhekk naħseb illi għandu jkun ċar illi għandna bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn l-Istati membri iva iżda wkoll bejn is-settur pubbliku u privat f'kollox. Is-setturi pubbliċi u privati huma inadekwati ma jaħdmux sew flimkien bħalissa u rridu nirranġaw dan. Bħalissa hemm 3.5 miljun ċittadin fl-Ewropa li huma kuntratturi f'dawn il-kumpaniji tas-sigurtà privati, però rridu narfu illi wasal iż-żmien li jkun hemm regolamentazzjoni dwar kif jistgħu jintużaw il-kumpaniji x'jistgħu jagħmlu fl-imqafas joperaw, irridu noffru taħriġ xieraq irridu namlu skrutinju tal-iskambju ta' informazzjoni, irridu namlu sorveljanza sabiex nizguraw li jem affas legali xiera għal-qsim tal-informazzjoni u hemm differenzi kbar bejn l-istati membri. Irrid ikollna regoli standard illi id-ditti kollha li jaħdmu f'dan settur ikunu konformi magħhom irridu li nkun nistgħu nikkuntattjaw il-kumpaniji kollha, irridu ikollna standard b'saħħithom bħalissa nafu illi d-ditti qed jintużaw ukoll fl-Unjoni Ewropea f'ħafna postijiet differenti dawn il-kumpaniji qed jintużaw għad detriment tal-immaġni tal-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu nafu li x'qed jiġri f'dawn il-kumpaniji għaliex qed jagħmlu attivitajiet li spiss jirrikjedu l-użu ta' armi u mhux qed ikkontrollaw x'qed jiġri. Ir-rapport huwa mifrux ħafna u hemm numru ta' suġġerimenti għall kummissjoni Ewropea nisperaw li l-Kummissjoni tisma' minnhom. Irridu nipproduċu green paper hija huwa suġġeriment tal-qalbi naf li hemm ħafna papers però naħseb li huwa neċessarju li jkollna green paper hawnhekk irridu illi l-partijiet interessati kollha fis-settur privat u pubbliku jinaqdu flimkien imkien jkun hemm diskussjoni naħseb li ċ-ċittadini tal-Ewropa jistennew dan minna u irridu nagħmlu dan, Ms. Mogherini, Signora Mogherini sabiex inkunu nafu x'qed jiġri u bekk inkunu nistgħu nindirizzaw l-abbużi illi nafu li jeżistu fis-settur. Nitkellmu mal-kollegi spiss dwar id-diffikultà fis-settur tad-diviża u ngħidu li għandna bżonn ta' iktar diviża b'inqas flus. Nafu dan però hemm tentazzjoni kbira illi nagħmlu iktar binqas. U bekk nużaw dawn l tivitajiet però hemm bżonn ta' iktar speċjalizzazzjoni, ma nistgħux nużaw dawn il-kumpaniji b'kuntratt, dawn il-kumpaniji privati b'kuntratt sakemm ma jkunx hemm regolamentazzjoni b'saħħitha nisperaw illi tużaw di l-opportunità sabiex tipproduċu abbozz ta' standards ta' direttiva xi regoli illi fil-fatt jirregolaw l-użu ta' dawn il-kumpaniji ta' sigurtà privati għaliex għanna ma nistgħux nużaw lilhom flok l-armata m'għandhom jagħmlu xejn f kompiti Illi mhumiex militari. Nispera illi tilqa l-proposti tagħna u nirringrazzja l-kollegi li għanuni fl-abbozz ta' dan ir-rapport. Nispera illi tivvotaw maġġoranza fuq ir-rapport tiegħi għada. Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter, tal-li mal-ħin tiegħek. Issa naddu għal catch DI ħames minuti is-sur Polczek. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Sur President, rappresentant Oli, nifhem illi sa ċertu punt kumpaniji jistgħu privati ta' sigurtà jistgħu jiġu involuti ċertu kompiti ta' divisa, però ma naqbilx mal-appell tiegħek illi nadottaw direttivi ġodda għaliex jiena naħseb illi l-Aġenziji tas-Sigurtà għandhom ikunu soġġetti għall-istess regoli, drittijiet u obbligi. Hekk kif inu l-każ taċ-ċittadini kollha l-oħra m'għandhomx ikollhom iktar drittijiet minn ċittadini normali. Jiena naħseb li l-outsourcing ta' dawn is-servizzi hekk kif ġie diskritt mir-rapporter huwa fenomenu negattiv. Għandu jkollna rakkomandazzjonijiet xierqa għal dan is-settur jiena nappoġġa dan kollu. Grazzi ħafna. Ngħaddi l-kelma lil Katerina Kimicino. Signora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 U ma nistawx aħna naċċettaw din l-idea illi wieħed jagħti dawn is-servizzi għal intraprizi privati u għal raġunijiet ekonomiċi. E, is sikurtaja ħaġa delikata u għanda tkun fidejn l autorita pubblika ma nistawx nibbażaw roħna fuq il-fatt tal-ispejjeż. Aħna nafu li dawn il-kwistjonijiet għandhom fihom anki intelligence eh, stħarriċ u mhux bizzejiet li wieħed jiddedika eh, mhux bazati biss fuq problemi operativi eh, irridu nużaw Eh, eh, regolamenti vinkolanti eh, u rridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm irregolaritajiet. Grazie Signora Kinnici. Grazie Presidente. U għacħar fl-opinjoni tijaj illi l-Istat għandu l-monopolju tal-forzi legali u d-difiża u sikurtà għandha tkun fidejn l-autorità pubblika. U għana nafu xi problemi jistaw jinħalqu jekk ikunem eh, kumpanji privati u, u, u jibdow jeżerċitaw l violenza Ma, ma tiġi permessa di, ma tkun permessa. U dana qed jiġri fl-Irak Eh, fejn hemm kumpaniji privati li qegħdin jagħmlu operazzjonijiet ta' tip militari qed naraw tortura, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, pratikament reati tal-gwerra. U għina ma naqbilx illi aħna għanna e, ikollna makinarju biex nillegalizzaw l-użu tal-violenza minnaħa tal-kumpaniji privati dan għandu jkun biss fidejn l-autorità pubblika. Grazzi, essa sur Sinadinos. Grazzi, President. Iżida fit terrorizmu ifisser illi il-forzi ta' sikurtà tal-istati mumiex edin għall-altezza li għamlu il-ħidma tagħhom mod effettiv il-problemi li eh, jaffaċa l-istat nistaw nirsolvu għom jekk aħna ikolna il-persuni illi jamlu din is-sikurtà privata ikunu imħarġin b'mod tajjeb u jkollhom tamir tajjeb ukoll jridu jaħdmu fl-imkien mal-autoritajiet eh, eh, pubbliċi, però rridu nbidlu l-bażi legali biex ikun hemm sitwazzjoni legali għal dawn il-kumpaniji u ma jkunx hemm diffikultajiet fil-ġurisdizzjoni waqt li jkunu qegħdin jaħdmu il-kompeti tagħhom. Grazzi, grazzi ħafna. Maria Grappini. Grazzi, President. Signora Mogherini, kollegi, jena favur ta' dan il-rapport u jena eh, a favur anki ta' rakomandazzjonijiet li ġew prezentati. Aħna naturalment għanna iktar kumpaniji privati ta' sikurtà u hemm miljuni ta' ċittadini li jaħdmu għal dawn il-kumpanija. Naturalment mhumiex qegħdin hemm flok l-eżerċitu ma ċittadini tal-Europa għandhom bżonn iktar sikurtà, iktar difiża. Hija e rakkomandazzjoni tajba li konna strutturi armonizzati anche għal eh, impieghi tal-personal eh, militari. Għanna bżon ta' model biex neregolamentaw dawn il-kumpaniji privati ta' sikurtà. Għanna bżon ta' modell Ewropew. Ma nistawx aħna jkollna dan eh, dawn il-differenzi Eh, bejn stat Membri u ieħor. Eh, għandu jkonna eh, armonizzazzjoni ġudizzjarja b'direttiva. Grazzi għajt il-President nala id-dibattitu u nisimaw minnant il-rappresentantu li Signora Mogherini. Grazzi ħafna. Nibda billi najt illi fuq din il-kwistjoni aħna nilqaw rapport illi jiftaħ kapitolu ġdid fil-kuxenza li għanna publika fuq il-kumpaniji ta' sikurta privati. Kultant dawn il-kumpaniji huma essenzjali għal sikurezza u dawn eh, anki fil-kwistjoni umanitarja u diplomatiċi. Eh, aħna nirrispettaw il- il-Red Cross u nħossu li hija ħaġa leġittima meta jkun hemm bżonn jista' jkollhom ruol importanti biex niproteġġu il-ħaddiema tal-għajnuna, tal-assistenza, imma naturalment dawn il-kumpaniji mhumiex eżenti mill-rispett tal-liġi internazzjonali. Huma dejjem iridu jirrispettaw l-istandard l-iktar olin fuq id-drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport jgħid li diġà hemm legali E, dawn il-kumpaniji mhumiex qed joperaw ġo vakum u l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel waħda illi e, firmat dan id dokument e, promossa mill-Svizzera u mill-Red Cross għal dawn il-kumpaniji. U essenzjali li nkomplu naħdmu biex dan il-qafas jieġi estis u jisiru universalizzat. Il-Kunsil tal-ġnus Mauda qed joħloq qafas biex u dan il-qafas tal-ġnus da jista' jisaha inizjattivi bħal dan il-forum u anki l-assoċjazzjoni l assoċjazzjonijiet. Jiena eh, kontenta bil-fat li li dawn eh, għandhom valur importanti u ġa rikonoxxut. Jien xin kellna fuq tliet punti. Jekk aħna rridu noħolqu qafas regolamentari aħjar, il-progress huwa fi żmien istati membri b'mod partikolari jistgħu jikkontribwixxi jikontribwixxu biex jibidlu id-direttivi u regoli tagħna attwalment. Uh, eh, fuq il-servizzi esterni uh, aħna il-kontratturi tagħna jridu jkunu kollha firmatari u delegazzjoni tagħna jagħmlu monitoraġġ minn qrib ta' biex jaraw li ġiġu rispettati l obligi tagħhom kollha. Id-dinja ta' dawn il-kontratturi ta' sikurtà qed jikber ħafna, qed jimxi l qudiem bid-droni u bil-teknoloġija ġdida, irridu aħna eh, eh, għanna bżon il-kooperazzjoni tal-istati membri, tal-NGOs u koll, u rridu naraw li ma servizzi jistaw jiġu motija għal-privatu li ma dawk li għandhom jibqaw fidejn il-professjonisti statali. Anki kooperazzjoni bej settur privatu pubbliku u importanti f'ħafna esperienzi li saru fil-servizz eh, fil-sikurta eh, jistaw jgħinu. U ħafna drabi dawn il-kumpaniji jaħdmu fl-imkien mal-militari tagħna. U essenzjali li l istruzzjonijiet ikomplu impenjaw roħhom mal-assoċjazzjonijiet biex ikunu jistaw jiġu rispettati l-standards komuni. Fl-aħħar nikkonkludi billi ngħid li ilna ġa għaxar snin eh, illi smajna l-ewwel darba bel dawn il-kontratti privati. U interess eh, ta' kulħadd u interess tal-Unjoni Ewropea biex kun jistaw jikontribwixu bl-aħjar mod biex jgħatu sikurta eh, għal ħaddima u għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Signora rappresentantu li grazzi tal-kooperazzjoni tijak jena zgur illi inti tapprezza illi aħna għalaqna dan id-dibattitu għada se jkunem vot u jina nilqa